Poi disturbando i kolleghi. Jogħġobkom ħatqodu titkellmu bejnietkom li ħajamlu l-ispjegazzjoni tal-voti, nitlobkom biex tilqu l-barra u titkellmu postiħor. Eh, fullstendig er udeladt af den her. Mela, il-rapport rigward il-relazzjoni tal-Ewropej u importanti biex il-Libja ma taħdimx bħala pajjiż ta' transitu għall-immigranti illegali minn parti differenti tad dinja mill-Azja, eċetera, eċetera. Din hija xi ħaġa magħrufa. L-Ewropa huwa pajjiż maġiku fejn kulħadd jesalem U hija tip ta' kalamita għal persuni minn li ġej minn pajjiżi foqra. Għalhekk qegħdin jiġġieldu dawn in-nies kontra il-faqar U bħal stati oħra li bjawa pajis ta' transitu, nerġa' nirrefeti minn ġdid. Għalhekk għandu jkollu rwol importanti ħafna fis sitwazzjoni attwali. Rwol biex ikun hemm dan il-passaġġ kontinwu lejn il-frontieri Ewropej. Grazzi tas-sessu, President. Is-Sinjura Muscardini. spiegazzjoni tal-voti. Nibatilek bil-miktub tajt il-delegata Muscardini, mela naddu għal situazzjoni tal-Kristjani rigward il-libertà eh, libertà religju ta' Surja Kolino. Grazie ta' Sur President, l-antisemitizmu, l-antisemitizmu l-anti-Islamizmu kif ukoll l-ostilità u l-avversjoni kontra l-Kristjani bħallum il-ġurnata nsibhom preżenti u din sibu ta' sikwit f'ħafna partit tad dinja il-fatti reċenti u ħut minnu anki violenti u mdemmija li u dan l-aħħar anki kristjani li jgħixu l-Pakistan, il-Niġerja, l-Iran u f'ċipru dawn kollha jiġu kondannati il-komprensjoni reċiproka tal-valuri, speċjalment il-prinċipju stess tal-libertà ta' twemmin ma tistax tibati limitazzjoni daqse gravi, libertà fondamentali għalhekk ridu jkunu garantiti il-Kristjaneżmu bħal reliġjoni toħrajn. L-Unjoni Ewropea fl-istess waqt ma tistax titlef minħabba l-kriżi ekonomika li għana rizorsi rilevanti biex nipromuovu reliġjoni toħra kif verità ġara bl-Islam kif ukoll għamlet il-Kummissjoni bil-intervent inkredibbli ta' 400.000 euro li setaw jiġu utilizzati għal għanijiet oħra importanti. Grazzi. Grazzi Sur Jokolino, issa Sur Antinoro. Grazie Presidente. Grazie tassel, Sur President. Dak li aħna dattajna illum nemmen li huwa fundamentali, libertà reliġjuża hija l-om ta' kull libertà, hija parti mid drittijiet fundamentali u l-valuri tal-bniedem li xi drabi huma dikjarazzjoni universali ta' drittijiet tal-bniedem. Fost dawn id-drittijiet inklużdu il-possibilità li wieħed ibiddel it-twemmin jew il-kredu jew jemmin juri it-twemmin tiegħu kemm fil-pubbliku kif ukoll fil-privat fit-talin, fit-taħriġ, fil-imġiba tiegħu. Madonna kollu l-attakki li saru f'dawn l-aħħar xhur u l-vittmi li rajna hija xi ħaġa li inqiswa bħala violenza sistematika kontra il-preżenza kattolika jew kristjana madwar id-dinja. Dan il-punt reġat għajem uġin diskussjoni għanna l-intolleranza li ħafna drabi tiġi strumentalizzata minħabba għanijiet ta' ekonomiċi u politiċi. U fid-din il-klima li ktar ħagġa li tolqotna ja il-leħen ta' dawk li provaw jiprotestaw u mbagħad li ġu leħen tagħhom jiġi miċħut jew mitfi. Issa Sinjura Smith. Tak, formand. Jeg deler de bekymringer og de betragtninger, som tidligere talere har givet ud. Grazie, president. Jena għandi l-istess ħassib tal-kellima l-oħra ta' qabli imma hemm aspett uh, wieħed illi ta' riżoluzzjoni illi ingħata ftit attenzjoni u dan huwa l-punt seba ta' rezoluzzjoni fejn hemm din il-kundanna eh, ta' kif it-Turkija trattat ċipru ta' Tramuntana skont il-regoli it-truppi ta' Turkija għadhom jokkupaw dik il-parti tal ta' ċipru u eh, din il dan huwa pajjiż li qed uh, jinnegozja l kandidatura tiegħu uh, fl-Unjoni Ewropew Ewropea u il-kunventi uh, u knejjes fin-naħa ta' fuq ta' Ċipru qegħdin jiġu ostakolati milli jirristawraw il-proprjetajiet tagħhom stess li rajna fin-naħa ta' tramuntana ta' Ċipru hija diskriminazzjoni ċara. U oppressjoni li tal-insara fil-pajis, ħaġa li mhix aċċettabbli minn pajis li huwa kandidat u għandu jkun hemm eh, għandhom jifqu negozjati eh, sakemm dawn il-problemi jiġu solvuti. Grazzi ħafna l-kellem li jmiss. Grazzi ħafna President l-Ewropa minħabba l-eruq tagħha għandha obbligu speċifiku li tipproteġi li l-insara kollha madwar id-dinja kollha u din ir-riżoluzzjoni hija espressjoni ta' dan u għalhekk jien appoġġajta l-Ewropa minnaħa l-oħra suppost qed tieħu azzjonijiet li fil-ġejjini jipproteġu lill-insara fid-dinja kollha u biex jipprevjenu li jsiru traċedji bħal dawn. Grazzi ħafna Sur Biela. Grazie ħafna, President. Eh, recentemente. Eh, f'pajjiżi fejn hemm popolazzjoni dominanti eh, iżlamika rajna persekuzzjoni tal-minoranzi insara u aħna ma nistgħux indawru wiċċna għal dan il-nuqqas ta' arfin ta' libertà tal-twemmin eh, hija waħda mill-prajoritajiet tal-Parlament u għalhekk jiena naqbel mal-istqarrija tal-President Buzek li tkellem dwar din l-azzjoni u jiena nappoġġa kull azzjoni li tassikura is sigurtà għal minoranzi E, tar reliġjon fejn id-drittijiet tagħhom qed jiġi vjolat fir-rapport tal-2009 fuq id-drittijiet tal-bniedem, iddeċidejna illi għandna intejbu din il-protezzjoni madwar id-dinja u sejjaħna biex ninnominaw rappreżentant speċjali tal-Unjoni Ewropea drittijiet tal-bniedem riżoluzzjoni tal-lum hija puntat luq tajjeb għal ġlida tagħna għal rispett ta' dawn id-drittijiet. Grazzi ħafna, Isur Grum. Grazzi, President. Nishtiq nilqa l-adozzjoni ta' din ir-reżoluzzjoni jiena kont ko-autur uh, ta' din u nishtiq uh, nirringrazzja nuri l gratitudni li għajlejn uh, il-Sinjura Ashton, Lady Ashton. Aħna Eh, niftakru u koll fil-isfijiet raqini u nishtiq nejt illi ftit xhur ħajkun hemm il-beatifikazzjoni tal-Papa u mit-talim tiegħu aħna nistgħu niftakru illi huwa kien iżur kemm is-sinagogi kif kif ukoll il-moskej u kien tassew e, eh, eh, kellu għal qalbu il-popli differenti tad-dinja u għanna nużaw kull mezza eh, li għandna biex nappoġġ jappoġġaw il-persuni il-li batow minn persekuzzjoni. Grazzi ħafna, Sur Kejlem. Jiena votajt eh, għal din ir-riżoluzzjoni storika kont ko-awturi ma' hemm żewġ messaġġi jiena l kummissjoni u rappreżentantoli tal-Unjoni Ewropea li għandhom isiru malajr kemm jista' jkun l-ewwel net eh, il-Kummissjoni biex tiżviluppa b'urġenza strateġija tal-Unjoni Ewropea ta' infurzar ta' dritt għal eh, prattikar ta' reliġjon, lista ta' miżuri illi għandhom jittieħdu eh, kontra dawk li ma jirrispettawx eh, il-twemmin ta' ħaddieħor u sistema permanenti eh, fil-direttorju tal- relazzjoni ta' esterni biex tiġi ikun hemm din il-libertà fil-pratikar ta' reliġjon. Grazzi ħafna sur kalam. Is-Sinjura Mustardini għattu il-President, il-libertà religjuża hija parti importanti ħafna fil-umanità. U s-soċjetà ma tistax tibqa' dejjem fit minu u li tiċħat il-bniedem u d-dinjità tiegħu u din qed ħafna f'pajjiżi differenti minħabba ideja integralista u minħabba fundamentalisti toħloq violenza u li qed tattakka il dawn il-vitmi kristjani, intolleranza li twasal għal violenza ġenerata minn kultura fundamentalista u għalhekk huwa meħtieġ nikkundannaw dejjem u mill-ewwel kull manifestazzjoni li tiċħat l-identità reliġjuża jew kulturali tal-ħaddieħor. Niggarantixxu l rispett li jitwemmin u id-drittijiet tal-komunità internazzjonali u l-istituzzjonijiet tagħha li mhux dejjem jiċċaqalqu f'waqthom meta hawnhekk qed nitkellmu dwar straġi ta' Kristjani. Il-Kopti fl-Eġittu, il-Kristjani fil-Iraq jistgħu jisparixxu minn daw l-istati fejn hemm jeżistu għal żmien twil. Nix ningrazzja l-President Buzek li ħadem mal-ewwel ta' xaqt wara xaqta dawl għal dawn il-vittmi kollha ta' twemmin kristjani ġew martirizzati mill-fundamentalizmu. U dan li qed ngħid eh, natu ma speranza però wkoll ġustizzja u libertà. Grazie onorevole Muscardini. Grazzi Esso Ronzulli. Grazie. Grazie tassew, signor President. Jina u koll votajt favur din rizoluzzjoni għaliex it-tema tal-protezzjoni tal minori minoranzi ta' reliġjon fid-dinja tinsab minn ta' quddin fuq l-aġenda tagħna. Huwa ta' tħassib kbir li fl-2011 persuna għadha tiġi persegwitata minħabba twemmin tagħha. L-artiklu 10 ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea ma x'qed tajt m'għandix interpretazzjoni tmod jew tistabbilixxi b'mod ċar il-libertà sħiħa ta' ħsieb kuxjenza manifestazzjoni fil-kredu reliġjuż tagħha. L-attakki li saru minn ċertu komunitajiet reliġjużi f'dawn l-aħħar ġimgħat huma sinjal ta' ħtieġa qawwija għall gvernijiet kollha biex jaddottaw minkejja d-diffikultajiet u t-teddit miżuri mħaffa għal protezzjoni tal-minoritajiet reliġjużi kollha. L-għam prinċipali tal-Unjoni Ewropea għandu jkun li jifavorixxi dialogu interreliġjuż għal kooperazzjoni iktar imsaħħa bil-pajjiżi l-Unjoni Ewropea Però l-aktar fejn id-defiża tal-kredu mhix garantita. Il-libertà reliġjuża għandha tiġi mħarsa u garantita kullimkien mingħajr eċċezzjonijiet. Grazzi. Grazie onorevole Ronzulli, la parola onorevole Takkula. Il-Sinjur Takkula, l onorevoli Takkula. Din kienet soluzzjoni tajba ħafna Irridu eh, nħarsu il-libertà reliġjuża u għana niftakru fl-eruq tagħna li huma eh, eruq eh, bit-tradizzjoni nisranija. Anka l-valuri bażiċi Ewropej huma mibnija fuq dawn fuq din il-bażi. Aħna smajna dak li seħ fost il-kopti fl-Eġittu. Edina E, naraw kif l-insara u koll għandhom bżon il-protezzjoni, mux bis fl ma madwar id-dinja kolla, għax avvenimenti simili seħħu fil-Turkija u anka fil-Sirja u anka fil-Unjoni Ewropea infisa kienem incidenti li aħna għanna in isuwa ma persekuzzjoni, għanna ħafna bizat eh, marbuta mal-Islam u qegħdin ninsow il-valuri kristjani tagħna għandna bżonn id-dialogu, libertà ta' twemmin u għandna nżommu mal-valuri bażiċi tagħna illi wara kollox huma l-bażi tal-Unjoni Ewropea għandna għalhekk inqumu fuq saqajna għax dawn huma parti vitali mill-identità tagħna Ewropea. Grazzi ħafna. Naddu issa għal Sur Clay. Sur Klejs. Grazzi ħafna, President. Jiena votajt favur din ir-riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-insara kuntent li għaddiet, però għandi xi riservi fuq il-lingwaċ użat hemm passaġġi paragrafi li huma ambigwi dwar il-problemi tal-insara fil-pajjiżi Iżlamiċi. Hawnhekk isna qegħdin ngħidu li l-Ewropa mhijiex ħilsa minn dawn it-tip ta' problemi li forsi hija veru, imma eh, din hija incidentali dawn il-problemi ma nistgħux inqabluhom mal-diskriminazzjoni strutturali u l-attakki fuq l-insara fil-pajjiżi Iżlamiċi mhijiex biss eh, kwistjoni ta' hawnhekk qed nitkellmu dwar xi bombi u violenza fiżika ma anka hemm politika illi edda indirizzata kontra l-insara, per eżempju, l-impossibilità illi l-insara jagħmlu rinnovazzjoni tal-knes tagħhom, per eżempju, finaħa ta' tramuntana ta' Ċipru u anka l-insara fi Kostantinopoli. E, u għalek aħna maħanix għedin indirezzaw l-affarijiet tajjeb, is-sur Kelly. Jiena eh, kont fid-dibattitu ta' din il-kustjoni kien wieħed importanti u nishtiq nirringrazzja l sur Buzek tal-mod eh, u rwol li ħal. Eh, dan Eh, l-attak fuq l-insara ma nistawx nippermettuħa. Irridu nasikultaw, nasiguraw li jem l-libertà eh, tal- eh, pratti twemmin mhux biss fl-Unjoni Ewropea manka fil-pajjiżi li qed japplikaw biex jissiebu. Jiena kuntent li għaddiet din ir rezoluzzjoni b'mod unanimu. Is-sur ħana nissa. Speak about uh, nitkellem dwar il situzzjoni fil-Belarus, dak li xtaqt jiena nitkellem. Iktar tajtiet il-President. Is-Sur Ġaneski. Prego. The same on Onorevoli Czarneski. sur Czarneski. Grazzi President, Sinjuri, din ir-riżoluzzjoni hija importanti għaliex hija l-ewwel waħda u saret fi żmien partikolari ħafna. Aħna nafu bil-problema tal-Kristjani ġewwa l-Iraq u nafu ġiet jiġri wkoll ġewwa l-Eġittu U x'ma kienx jiġri f'dan il-post f'dan l-aħħar snin. Nafu każijiet fejn kien hemm til. Til ta' uh, eh, assassin eh, kristjani fit-Turkija, fis-Sirja, fil-Pakistan, nafu kolx qed jiġri f'xi pajjiżi Afrikani fejn hemm maġġoranza Musulmana, għal daqstant jiena sorpriż bis-silenzju Eh, tal-President tal-Kummissjoni Sur Barroso huwa baqa siket waqt li xi stati prim ministri ta' stati membri għamlu l pressjoni iżda huwa xorta baqa ma intervjenix. Grazzi. Grazzi, issa ngħaddu għall ispjegazzjonijiet tal-voti fuq ir-riżoluzzjoni għas-sitwazzjoni ġewwa l-Belarus u ngħaddu għas-Sur Hanan. Grazzi, Sur President, jena grat li din il-Kamra tirrikonoxxi il-kwistjoni tar-Russja, ir-reġim il tal-Belarus tirrikonoxxi il kwistjoni tar russja ir reġim tal belarus tirrikonoxxi il sistema kera li eh, warrabna 20 sena ilu. Irridu namlu analizi, autoanalizi, jekk inqisuha minn lat sovjetiku Forsi jekk tagħmlu hekk, forsi tkunu tistgħu taraw li aħna gvernati mhux biss minn President elett jew inkella minn 27 um, eh, pajjiż differenti taħt l-isem tal-Kummissjoni. Emmek tkun tista' taraw li hemm pjan ta' ħames snin li grazzi għalihom nagħmlu wkoll eh, ippjanar u mhux qed naraw ukoll il-limużin sul l-affarijiet lussużi kollha li hemm. Hemm ukoll id-dottrina ta' kuxjenza falsa u meta n-nies ma jkunux qed ikunu kolxi tas-sitwazzjoni. Jiena nixtieq infakkarkom li fem il-farm, il-ktib Animal Farm fejn Eh, is-sitwazzjoni kienet waħda simili, grazzi. La parola onorevole Repo. Minä äänestin myös eh, päätöslauselman puolesta, eh, joka oli vähintäänkin tarpeellinen mielestäni. Jina votajt favur ta' din rezoluzzjoni kienet ħaġa neċessarju nagħmel dan naħseb li l-Unjoni Ewropea tkun konxja, toqgħod attenta ħafna fi rigward ta' drittijiet tal-bniedem u l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-vant. Aħna wkoll eh, naraw problemi fost iż-żaza għaliex pereżempju ġewwa l-Belarus iż-żaza u organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw ma jistgħux jaħdmu b'mod ħieles. Fl-Ewropa għandna tradizzjoni li nagħmlu avvenimenti fit-toroq pereżempju. Fejn uh, hawnhekk f'dan il-post eh, dawn l-affarijiet ma jistgħux isiru għaliex ma jmemx libertà tal-kelma u jiena nispera li nżaża ġewwa l-Belarus ma jkollhomx jaraw lilna li nkunu bla vuċi issa, anzi aħna għandna nkunu b'saħħitna u kuraġġużi u niġġieldu għal-valuri tagħna. Grazzi. Is-sur Vigenin joġbok. Grazzi President kollegi. Il-grupp tal-SND appoġġa din ir-riżoluzzjoni. Aħna nemnu li din ser tibat messaċ ċar ħafna kemm lill awtoritajiet tal-Belarus kif ukoll għas-soċjetà ċivili, l-medja u lil dawk kollha li qed jiġġieldu għal l-iżvilupp demokratiku ta' dan il-pajjiż. Aħna nisperaw li l-miżuri li jinsabu fir-reżoluzzjoni ser jiġu analizzati bir-reqa mill-Kummissjoni u mill-Kunsill u li tittieħed azzjoni maġla kemm jista' jkun biex ikun hemm riżultati pożittivi fil-fatt fil-ċeremonja ta' inaugurazzjoni l-elezzjoni għal Jurkoshenko li għandha ssir għada mhux ser twaqqaf il-kwistjonijiet eh, u domandi li qegħdin isiru fuq il-mod li juġi elett u il-mod ta' kif ġew irreġistrati l-elezzjonijiet. Sissa l-Unjoni Ewropea għamlet użu minn politiċi differenti, mekkaniżmi differenti biex tinfluwenza l Belarus u l-tmexxija tagħha dawn il-miżuri kollha ipproduċew riżultati modesti. Forsi issa għandna naħsbu f'modi differenti u insaqsu li nfusna jekk għandniex sitwazzjoni ġdida fir-reġun li titlob għal mekkaniżmi ġodda. Ir-riżoluzzjoni titlob xi ħaġa li għandna nqisu ferm importanti li sissatna ma provajnijiex li nikkoordinaw aħjar il-miżuri tagħna u l-attitudnijiet tagħna lejn il-Belarus ma ehm, ġirien li mhux membri tal-Unjoni Ewropea, ir-Russja li huwa partner strateġiku u l-Ukrajna li huwa parti mill-partnership tal- tal-vant. Naħseb li permezz ta' azzjoni koordinata nistgħu niksbu jekk xejn eh, ambjent politiku aħjar u li jagħmilha possibbli li ikonna elezzjonijiet ħilsa u onesti is-sena d-dieħla. Il-Parlament ukoll għandu jagħmel l-aħjar użu mill-possibilitajiet li għandu illum iddeċidejna nibatu delegazzjoni ġewwa l-Belarus. Jiena naħseb li se tkun test għat mexxija tal-Belarus li nofru aċċess għal din id-delegazzjoni u namluwa possibli għal din id-delegazzjoni li kolom kull opportunità biex kunu jistaw jaraw eżattament ċini situazzjoni f'dan il-post. Grazzi. Grazzi, Sur Sonic. Dziękuję, panie <clears throat> przewodniczący. Grazie ħafna. Jien nixtieq eh, ngħidilek kienet inaċċettabbli uh, li uh, il-mod ta' kif sar il-diskors uh, specialment um, eh, minħabba illi kienem anka kollegi li ċabċpu għal dan il-diskors. Il-politika ta' Lukashenko għanda tiġi izolata. Eh, il- um, Sissa l-aspettativi tagħna kienu eh, kena żball dwarhom il-sanzjonijiet imposti fuq ir-reġim għandhom ikunu wiesa u għanna nitolbu l-istess rekwiziti minn dan il-pajis bħalma nistgħu minn pajizi oħra jena xieq l-Kommissjoni Ewropea tappoġġa il-xandir indipendenti il-radio razzja u eh, kanali oħra għax dawn jgħatu informazzjoni eh, l-Europa. Ta' xie kunet jiġri? Grazzi ħafna, President. Il-avvenamenti li saru fil-Belarus li għandhom xaqsmu mal-elezzjonijiet presidenziali għal darboħra. E, eh, l-opinjoni pubblika fl-Unjoni Ewropea intużat il-vjolenza minn Lukashenko u eh, reġa marlura għal lar żmien ta' dittatorijat eh, u il-wera violenza mal-kandidati uh, kontra tiegħu kiser drittijiet umani u ma kellu l-ebda intenzjoni li tejje per relazzjoni tiegħu ma' pajjiżi demokratiċi Ewropej. Għalhekk jiena naqbel ma' rezoluzzjoni li jissejjaħ għal eh, ħelsin eh, immedjat tal preġjoniri Jiena kundanna il-prattika ta' dittatorjat ta' Lukashenko. Jiena nħoss li pressjoni mill-istituzzjonijiet Ewropej set taffi il-piżijiet li għandhom iċ-ċittadini ta' dan il-pajjiż, kwalinkwa azzjoni favur l-iżvilupp ta' soċjetà ċivili palma huma scholarships u riċerka u kofinanzjar ħajjejnu li ċittadini. Grazzi ħafna s-Sinjur Schmidt. Grazzi ħafna. President, bla dubju illi il-Belarusja il belarusja edha fil-iħ eh, net eh, eh, hija l-aħħar dittatorjat u għanna nuħdu kull opportunità biex nikkritikaw lil dan il-pajjiż. Pero persuni li jgħixu ġo djar tal-ħġieġ m'għandhomx jitfaw ġebel lejn ħaddieħor kif jgħidu bl-Ingliż. Għandna nħarsu wkoll lejn l-Unjoni Ewropea fejn hemm burokratiċi li jmexxuha. persuni li m'għandhomx mandat jagħmlu proposti li meta jiġu adottati ad mbagħad jinfluwenzaw kif il-leġiżlazzjoni tiġi iffurmata u hija mbagħad fidejn l-imħalfin qegħdin il-bot mir-realtà illi jaqtaw uh, il-sentenzi. L-istess ħaġa nistgħu ngħidu fuq il-Parlament. Dan il-palazz tal ħġieċ li qegħdin fih huwa eh, huwa post fejn eh, il-nies igawdu minn ma jagħtu kax qed iseħħ barra. U jekk wieħed ħares eh, lejha din mill-perspettiva russa naraw li hemm similaritajiet għal ma dawk il-reġims awtoritarji li qed niġildu kontra tagħhom. Il-kalim li jmiss. Jiena nappoġġa din ir-riżoluzzjoni għax konxu illi s-sitwazzjoni fil-Badar sea speċifika ħafna x'qegħdin nittrattaw ma' żieda ta' violenza kontra attivisti l-attivisti ta mm, drittijiet tal-bniedem u eh, l involutu wkoll inqas taħsib min-naħa tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. il-fat il għamilna kredibli li s-sur Lukashenko meta permettejni li jmur il-Litwanja u l-Italja u anka anke eh, l-rappreżentanti tal-Ġermanja fil-Polonja, eh, daw dan kollu kien eh, ma kienx neċessarju illum niġildu għal-bertajiet ċivili fil-Belarusja ma m'għandniex nitfon fidejn ir-Russja. Mela s-sana għal rapport fuq il-politika tal-kompetizjoni tal-2000, disa nishtiq nagħmel nagħti l-kelma l-Sur Kozlik. Grazzi tassew. L-esperjenzi minn stati membri differenti u rewna li sitt snin wara. Id-direttiva waħda tal-2003 ma tantx kien hemm viżjonijiet pożittivi tar-regoli ta' kompetizzjoni. Rati nazzjonali qegħdin jefallu biex jużaw il-possibilità li jdawru il-rati Ewropej jew inkella biex jitolbuhom jagħtu deċiżjonijiet preliminari u jużawha bħala eh, xaġa tajba l-qorti. Aħna fil-fatt rajna ħafna problemi bl-implementazzjoni ta' din ir-regola u għalhekk kien qed indur lejn il-Kummissjoni biex nara jekk ir-regoli, deċiżjonijiet nazzjonali jistgħu xi jittieħdu konsiderazzjoni jekk aħna nistgħux nagħmlu xi ħaġa biex nilħu dan il-għan. Għandna aħna tlabna l-kompetittività biex tiddaħħal minn ġdid. Grazzi tassew is-sur Mesha Smith. Grazzi tassew. Hawnhekk għandna il-kwistjoni tal-kompetizzjoni Ewropew din hija ferament importanti. Issa, Nistgħu nsaqsu għaw volontà minnaħa tal pajjiżi biex jagħmlu xi ħaġa bla dubju nħolqot il-munita wahdina sabiex Eh, ek isred biex najdu ek l-ekonomija tan nofsinar fċertu pajizi għatem kadenza soċjali ta' riformi u għalek ċar li jem problema kbira tal-kompetizzjoni ma' l-Indija u maċ ċina. Pero anki fis settur li għana nikkonsidraw pjuttost attiv u kważi impossibli niproċedu kif suppost. Per eżempju, hemm inizjattiva bħal privattiv Ewropew. Din hija katastrofi. Hekk qed naraw kemm jien mhix qed taħdem tajjeb fl-Unjoni Ewropea meta nitkellem fuq settur fejn eh, settur li hu pjuttost tekniku. Hemmhekk għandna problema u qed inħarsu biss lejn id-differenza tal-lingwi. Ejja ngħidu hemm bażi komuni li għandha teżisti fil-kollaborazzjoni kollha kemmi. Preċedinte, għax vrea să intervin pe marginea uh, Belarusului, dacă îmi dați Jina xtaqt nitkellem fuq il-Belarusja jgħid dan il-deputat. Imma l-President jgħid aħna diġà tkellimna fuq il- fuq il-Belarusja kellek titkellem kellek titkellem qabel, però tista' tiktbinna il-kummenti tiegħek bil-miktub. Fuq il-Belarusja jerġa' repeti l-President jiena diġà għamilt id-dikjerazzjoni tal-vot, inti kellek tiktbinna minn qabel, tista' tagħtina id-dikjerazzjoni tiegħek bil-miktub. Ha capito? Fimtni għajt il-President? Ma nistax namela issa? jgħid id-deputat li jgħid il-President inti kellek titteb u tapplika qabel meta saru d-dekjerazzjoni l-oħra fuq il-Belarusja minti ma miltilniex din it-talba u għalhekk ma tajnikx il-kelma issa tista' tibatilna d-dekjerazzjoni tiegħek bil-miktub. Grazie, ci mandi il testo scritto. Onorevole Muscardini. Issa l-Onorevoli Muscardini. President, jina napprezza l-flessibilità tal-Kommissjoni fuq id-definizzjoni tal-liġi temporani tal-Istat bħala risposta għal kriżi ekonomika u finanzjarja u nesprimi l-qbil tiegħi fuq l-opportunità li nkun nista' nesprimi l evaluazzjoni dettaljata għad deċiżjoni li ttieħdu biex nassikuraw kundizzjonijiet ugwali ta' kompetizzjoni fl-Unjoni kollha. Naqbel ukoll mal istedina tal-Kummissjoni biex tiggarantixxi lil banek jagħtu lura l-għajnuna tal-Istat li rċivew mod eżorbitanti u jaraw li jkun hemm kompetizzjoni igwali fis-suq intern kien tfos dawk li kritikajt lajnuniet gbar li saru bil-flus ta' minna ħala 16 għalix kien ħajkun neċessarju jutilizzaw il-flus ta' nis biex nipromovu l-izvilup. Inħabbar nittama li din tkun l-axħar darba li il-flus ta' minni ħala 16 imorru għall-azzjonisti bankarju għall-amministrazzjoni eh, li moħħom biex jgħalaw profit u li daw ma jirġawx jisibu minħabba spekulazzjonijiet dannużi għall-ekonomija l-għajnuniet għandhom imorru l-promozzjoni ta' proġetti ta' interess komuni preferenza partikolari għall-enerġija rinnovabli. Grazzi. Grazie a lei, onorevole. Grazie li l signora Miscardini, Sur Kelly. Sur President, jina kont kontent li nappoġġa din ir-reżoluzzjoni wkoll għax il-ħidmit prinċipali tal-Unjoni Ewropea huma biex jiggarantixxu kompetizzjoni adegwata l kulħatu biex jagħtu l-SMEs dak li xirqilhom anki l-konsumaturi. Kien hemm ħafna suspett li n-nies qegħdin jisfruttaw is-suq u f'dan l-istadju fil-pajjiż tiegħi stess qed naraw prezzijiet li qegħdin dejjem jiżdiedu fil-pompi tal-petrol. Il-bdiewa wkoll kienu sospetti li hemm tnaqqis tal-prezzijiet fil-bejjem u l-prezzijiet qed jitbaxxew jew hekk ma l-ewwel ħsieb ta' min imexxi. Anka kwistja hemm problemi fil-qasam tal-miżati tar-roaming. Irridu nħidu azzjoni immedjati meta jkun hemm kompetizzjoni mhux ġust. Grazie onorevole Kelly, la parola onorevole. Grazie Sur Kelly. Istur sur Czarneski. Grazie Presidente. E, to ważny raport. Grazie President. Dan huwa rapport importanti li sar minn persuna li esperjenza ta' ħafna f'dan il-qasam. U naħseb għandna ngħiduha biċ-ċar l-Unjoni Ewropea jixir ila li tkun iktar miftuħa iktar kompetittiva, ma nix nibżaw minn dan. Dan jista' jwassal biss għat kabbir tal-Ewropa f'sitwazzjoni fejn nistaw ngħidu li aħna qegħdin lura f'din il-kompetizzjoni u r-rivalità ma l-Istati Uniti u ma l-Azja. Riżoluzzjonijiet ta' dan it-tip jistgħu waslu għal żieda fl-effiċenza tal-ekonomija Ewropea u għal daqstant din hija xi ħaġa ferm importanti. Grazzi. Issa ngħaddu għal report fuq il-politika eh, sostenibli sostenibbli għal eh, l-estremità ta' tramuntana. Sur Hakkola, Sur President, nixtieq nirringrazzja għal dan il-rapport, ringrazzja il-rapporter għal dan il-rapport li uh, jitratta kwistjonijiet sostenibli fit tramuntana estrema jina ġej minn din iż-żona minn ta' fuq u għal daqstant kont insegwi bi pjaċir dan uh, din id-diskussjoni li titratta biss mhux biss il-klima iżda wkoll uh, kreaturi u annimali li jgħixu f'din iż-żona. Is-sur Galler ukoll qal li hemm nies indiġeni f'din iż-żona. Ukoll nirringrazzjah tal ħan konsiderazzjoni l-amenda tiegħi li l-Università tal-Apland għandha tiġi imsemmija bħala ċentru tal-informazzjoni. Jina grat u kuntent li dawn il-partijiet kollha kienu qed jaħdmu fuq dan, speċjalment il-membri Finlandiżi għaliex qed naħsbu nitkellmu dwar il-futur tal-Ewropa kollha kemm hi. Nirringrazzja li Sur Galler għal dar boħra. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Takkola. Issa ngħaddu għall ispjegazzjonijiet tal-voti fuq l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal Baħar l-Iswed. Nitlob lis sur Viginin għal żewġ minuti. Fisem is-soċjalisti. Is-soċjalisti u demokratiċi jemnu li l-Unjoni Ewropea, l saġġija tal-Unjoni Ewropea għal baħar l-Iswed hija ferm importanti u ġiet fi żmien f'waqtu għaliex din tilħaq bilanċ fuq dak li nkiseb sissa u hemm qatt ta' suġġerimenti fuq x'qed jiġri fil-futur. Aħna nemnu li koordinazzjoni politika bejn l-imsieħba u kooperazzjoni differenti mal-Unjoni Ewropea hija diffiċli ta' mhux impossibbli. Għal daqstant jagħmel sens nippruvaw nikkoordinaw l-isforzi tagħna fuq livell politiku tlet pajjiżi huma stati membri, wieħed huwa partner strateġiku, l-oħrajn huma parti minn partnership strateġiċi u it-Turkija huwa pajjiż kandidat l-inabilità tal-Unjoni Ewropea l-iktar impenn sissa l-inqas qed ixekkilna minn potenzjal daqshekk importanti. Sista ngħid li s-sinerġija sissa mill-bidunet kienet meqjusa bħala xi ħaġa eh, mhux ambizjuża biżejjed u issa din għandha tevolvi fi strateġija ġenwina tal bahar l-Iswed. Hemm modelli differenti għal kooperazzjoni li jistgħu jiġu ntużati eh, b'mod tajjeb wara xi adattazzjonijiet bħal pereżempju l-istrateġija tal-Baħar Baltiku għall iżvilupp tal-kooperazzjoni reġjonali. Aħna nemmnu li ħafna passi għandhom jittieħdu u nibdew minn issa. Mhux kollha ġew aċċettati bħal pereżempju fiħdan li review strateġika tal-politika tal-viċinat għanna naħsbu dwar iktar koerenza bejn il-partnership tal-vant u l-istrateġija tal-Bahar l-Iswed u minħabba wkoll li ħafna mill-pajjiżi madwar il-Bahar l-Iswed huma parti minn din is-sinerġija part il-Belarus. Irridu wkoll insaħħu sinerġija fuq livell parlamentari u wkoll indaħlu l-istrateġija ta' Danju pereżempju u għar-reġjun tal-Baħar l-Iswed kollu u dan għandu jiġi involut fl-istrateġija b'linji tal-budget separati fil-qafas li jmiss tal-budget. Grazzi ħafna sur Viginin, is-sur Krips. Signor Presidente, Inicjatywa, aby polityka wobec Morza Czarnego. Grazie ħafna, President, l-inizjattiva l-istrateġija sħiħa tal-rezoluzzjoni tagħna li kienet preparata mis-sur Ungurejanu għandha tiġi appoġġjata bla kondizzjoni kemm uh, il-Rumanija, l-Bulgarija u l sħubija tal-Vant u relazzjonijiet mar russja u mat Turkija jiġustifikaw Eh, din l-istrateġija għal din ir-reġjun hija żona eh, importanti ħafna anka għal proġetti tal-ġejjini bħal dak ta' Nabucco illi huwa importanti għad diversifikazzjoni tal-forniment tal gass naqblu wkoll ma' rapporter li jiena nixtieq nifraħlu għal rapport tiegħu li eh, naqblu miegħu li aħna għandna inħarsu l-istati kollha tar-reġjun mhux il-kbar biss u l-istrateġija għandha tkun kompatibbli ma' strateġija oħra bħal dik tal-Mediterran, sur Mezzaros. Grazzi, President. Fl-2007, meta Rumanija u l-Bulgarija issieħbu mal-Unjoni Ewropea, il-Bahar l-Iswed sar Bahar intern tal-Unjoni Ewropea u huwa ta' importanza strateġika kbira għall-Unjoni u għalhekk illi aħna għandna niżviluppaw strateġija finanzjarja u naraw li konna em, linja budġetarja separata. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għandha tippromovi wkoll sigurtà fl-enerġija għall-Unjoni Ewropea. Il-kuruturi ta' dbaħir għandhom jiġu garantiti u U għalek li huwa importanti li niżviluppaw anka terminals tal-gas likwidu fir reġjuna Dawn l-isforzi kollha jistgħu jagħmlu kontribut kbir għal garanzija ta' sigurtà fl-enerġija fl-Unjoni Ewropea. In-Nabucco u l-pipeline Trans-Europew huma importanti ħafna u rridu inkomplu nikkoperaw ma' dan ir-reġjun għalhekk jiena appoġġajt dan ir-rapport. Grazzi ħafna. U emmek koprejna il-spiegazzjoni tal-voti għal dan il-rapport. Is-sur preda jmessissa. issa. Issa dwar il-Belarusja jgħid il-kellimi jiena xtaqt nispjega il-votazzjoni tiegħi jiena qed l-sur Ungurejanu li ħankun qed niprapara eh, nipprepara xi ħaġa stessa u koll is-sur Ungurjanu u d ideat tiegħu qegħdin f'dan ir-rapport fuq inizjattiva propja u eh, qegħdin waslu fi żmien f'waqtu meta l-Unjoni Ewropea tipprova tipprepara strateġiji bħal masaru fir-rigward tal-Baltiku Jiena nixtieq ngħid li sodisfatt ħafna bit-tekst u blemendi illi uh, saru Eh, ġifiri per eżempju lajnuna l-NGOs u uh, lajnuna għal programmi li jisaxħu uh, il-dialogu interkulturali u aspetti oħra tal-kultura tal-Bahar l-Iswed. Anka organizzazzjonijiet ċivili, soċjali, jista' jkollhom rol importanti. U tkun hemm bilanċ ħafna bejn kabir ekonomiku u l-ambjent u anka għandha tiġi applikata l-konvenzjoni kontra it-tniġġis. Nispera li l-inizjattiva tal-Parlament ingħata l-attenzjoni siħa tal-Kunsill. Sur Preda, dal-boħra jekk joġbok applika biex titkellem għax inkella ma natukx il-mikrofonu. Il-Sur Preda jgħid li Iva talab biex jitkellem u l-President qed jgħidu li le illi ma kellux eh, permezz li jitkellem minn qabel. Grazzi ħafna, is-seduta hija aġġornata sa tlieta.